għaliex waqajna lura wisq. Issa, Hong Kong 20 sena wara li għadda fidejn iċ-Ċina u għal rapport li mess u nibda billi nagħti l-mikrofonu lis sur Smith. Grazzi President, kontent li fil-qosor se niprezentalkom dan ir-rapport. Huwa eżempju tal-Unjoni Ewropea kif toffri valur miżjut u eżempju ta' kif jaħdem tajjeb il-Parlament Naħseb li aħna nistgħu nużaw il-modell u konnessjonijiet storiċi tal-istati membri u nużaw l-esperjenza biex ninformaw il-politika barranija tagħna bbażata fuq il-valuri. Nistgħu ninformaw lil nafusna imma ma nibqgħux imxekla mill-istorja Hija verament traġedja għalija li hekk kif l-Unjoni Ewropea qed titkellem bleħen wieħed madwar id-dinja pajjiżi ir-Renju Unit iddeċieda illi joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fl-Iskozja hemm ħafna eh, sħab kostruttivi Fuq dan il-rapport hija ħaġa tajba li naraw fiex qegħdin fis-sitwazzjoni f'Hong Kong għaddew 20 sena minn meta Hong Kong għadda eh, fidejn iċ-Ċina u eh, eh, dan l-impennu kol għal pajis wieħed żewġ sistemi. Hong Kong huwa l-ikbar sħab ta' kummerċjali tal-Unjoni Ewropea u element importanti ta' dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u Ċina. Hong Kong huwa pajjiż sabiħ ħafna ma mhux perfett u għatem tħassib li politika eh, ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi qed tiġi minata u aħna fir-rapport qegħdin um, insemmu dan it-tħassib libertà tal-espressjoni u fil-paragrafu persibna bilanċ hawnhekk għamilna qegħdin ngħidu l-affarijiet kif numma fil-paragrafu te qed ngħidu kif nistgħu insaħħu u nappoġġaw is-soċjetà ċivili f'Hong Kong dan ħafna gruppi li qegħdin jagħmlu xogħol dejjem aktar diffiċli u qed jistennew l-appoġġ tagħna jena kontenti li l-ħakna ħafna eh, konsensus qawwi madwar parlament, żewġ eh, emendi ta' sustanza mill-gwe fuq aktar subija fil-taxxa, taxxa fuq il-evitar ta' taxxa evażjoni, ecc. Jiena nappoġġa dawn l-emendi u nħeġġeġ il-kollegi biex jappoġġawhom ukoll kollox naħseb emmek nistaw naħdmu kontra il-kriminalità organizzata u ħasil tal-flus. Nirringrazzja Shadow Rapporteurs, il-Segretarjat u jiena nirakkomanda dan it-test lil din il-Kamra. Grazzi tal-rapport u tal-eżammejt mal-ħin. U issa nerġa' nagħti il-mikrofonu lill-Kummissarju Andrew Kaitis. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri. Il-Hong Kong huwa imsieħeb kummerċali importanti tal-Unjoni Ewropea iktar mill-2000 kumpanija Ewropea jaħdmu f'Hong Kong L-Unjoni Ewropea hija t-tieni l-akbar eh, sħab kummerċjali fi prodotti wara ċina il-Viċi President Dobrovskis kien Hong Kong 10 milu ilu u aħna stedenna eh, Chief Executive Karen Lan biex iżżurna fi Brussell malar kemm jista' jkun. Jimpurtana minn Hong Kong u l-autonomija tiegħu kien il-pedament il tiegħu suċċess tiegħu in-nies ta' Hong Kong issa qegħdin jitolbu li jitkomplu bir-riformi elettorali biex ikollhom għażla ġenwina fuq fl-elezzjonijiet li jmiss dan skont il-liġi bażika imma kif eh, għal ir rapporter tagħkom il-prinċipju ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi Eh, hija taħt ħafna pressjoni l-istat ta' dritt u l-indipendenza tal-ġudikatura fil-Hong Kong huma dubjużi il-riforma elettorali ġiet posposta u barra minnek m'għandniex ninsew il-kas ta' ħames publikaturi tal-kodba illi ejbu fl-2015. Alina, Din hija sfida kbira ħafna għal-liġi bażika mill-1997 u sfortunatament dan mhuwiex każ iżolat. Skont il-rakkomandazzjonijiet tar-rapport aħna beħsibna insaħħu dialogu bilaterali ma' Hong Kong li d-dialogu strutturat bejn l-Unjoni Ewropea u Hong Kong sar inqas minn xahar ilu Dak li aħna dejjem nisħu fid-dialogi tagħna huwa li l-prinċipju ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi huwa essenzjali għall prosperità ta' Hong Kong. Imma huwa wkoll importanti għaċ-Ċina għal tkabbir tagħha u prosperità relazzjonijiet tagħna ma' Ċina qegħdin isiru dejjem aktar b'saħħithom mhux biss fuq livell ekonomiku, manka fuq il-politika barranija, fuq kwistjonijiet ta' sigurtà, dialogu tagħna huwa miftuħ u l-messaġġ tagħna l-ħbib tagħna Ċiniżi huwa ċar li aħna inħarsu pajjiż wieħed żewġ sistemi huwa wkoll fl-interess ta' Ċina. U aħna lesti li naħdmu magħhom sabiex dan isir realtà. Grazzi ħafna issa niftħu id-dibattitu. L-Onorevoli Svizza. Nirringrazzja lil Alan Smith u nifraħlu għal kooperazzjoni u l-appoċ tiegħu biċċa xogħol verament tajba. Din hija rakkomandazzjoni minn għandna l-Konsil u l rappreżentant Oli u jiena xtaqt eh, najdilla illi għalina Hong Kong huwa siħeb kummerċjali importanti ħafna. Minna ebda dubju aħna rridu illi Hong Kong jibqa' autonomu li joħroġ minn din id-dikjarazzjoni ta' bir-Renju Unit u ċina ta' 20 sena ilu bħala istituzzjonijiet Ewropej aħna għanna napoġġaw li l-sħab politiċi u kummerċjali tagħna u Hong Kong hemm stat ta' dritt, libertà. Imma madana kollu f'dan ir-rapport dan ir-rakkomandazzjonijiet ridna nikkontribwixxu għall prosperità taċ ċittadini ta' Hong Kong dana sabiex u jkunu eh, opportunità illi għajdu tagħhom fil reformi ċina rispett tal-autonomija ta' Hong Kong huwa importanti għall iżvilupp tiegħu sabiex ikun hemm relazzjonijiet tajbin ma' ċina u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġhom. Rrid nitkellem ukoll fuq ir-riforma tal-dritt tas-suffraġġju universali sabiex l-elezzjonijiet ikunu demokratiċi, trasparenti u jitkompla dialogu mal-Unjoni Ewropea ħaġa illi fil-Komitat għall-Affarijiet Barranin ġiet approvata b'maġġoranza qawwija nittama illi hekk se jiġri fil-Parlament ukoll Onorevoli Pizzula. Grazzi ħafna. Viċi President. Jiena xtaqt nirringrazzja l rapporteur għal kooperazzjoni eccellenti u apport pass importanti ħafna fil-kooperazzjoni tagħna ma' Hong Kong il-bażi il ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi huwa fondamentali. Għaddew 20 sena baqa' 30 oħra għalina Hong Kong huwa msieħeb soċjali importanti, però din ir-relazzjoni rridu nsaħħuha, pereżempju jkollna programmi ta' uh, riċerka jew ta' edukazzjoni Rajna illi eh, ċina għada t-intervjeni f'din l-autonomija t-tillimita l-autonomija u libertà tal-istampa, per eżempju, xoħut Hong Kong għedin jitolbu l-indipendenza minn kejja il-politika uffiċjali ta' ta', ta dan il-pajjiż għandha tkun pajjiż wieħed b'żewġ sistemi. Ma ninsew laqqas il-problema tal-frodi fiskali Hong Kong irid jagħmel dak kollu li jista' sabiex jevita li fit-territorju tiegħu ikun hemm kompaniji li jaħdmu b'dan il-mod u nittama li l-vot ta' għada eh, il-kollegi tagħna se vota se jappoġġawna. Issa, l-Onorevoli Belda. Grazzi ħafna. Jiena kont et uh, eh, naqra rapport interessanti ħafna minn Gavin Jacobson bit-titlu Hong Kong Protests. Dak li kont qed naqra meta kont fit-triq tilejn il-Parlament. Jacobson janalizza il-sistema eh, ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi li qed tiġi minata minnaħa ta' ċina. Dinna propju xi ħaġa illi eh, eh, dak li qed jirreferi għaliha u li semma ir-rapporter Smith. Kummissarju, jiena nittama li dan ir-rapport u dan id-dibattitu jista ikun ta' appoġġ għal dawk li qegħdin iħarsu drittijiet fundamentali tal-bniedem f'Hong Kong. Grazzi. L-Onorevoli Shredvan. Grazzi ħafna, President, kollegi. Naħseb li s-situazzjoni f'Hong Kong li hija waħda komplessa ħafna imbatu aħna biex nifmuwa u rridu nammettu illi hemm dan il-prinċipju ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi li u fisseħ. Imma fl-istess ħin irridu wkoll nikritikaw l-elit illi għamel lil Hong Kong soċjetà tant zbilanċjata min huwa sinjur ħafna u min huwa jgħix fil-faqar. Hemm kriżi wkoll fil- fil-housing u min qed jgħix f'gaġeġ u fil-medja kien hemm bosta rapporti dwar dan. Din hija kriżi illi qiegħda tissaħħaħ minn flus illi jispiċċaw fil-tax havens. Imma huwa importanti illi namlu dak kollu li nistaw biex nejnu lil poplu ta' Hong Kong u anki fir rigward ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna nittamaw illi il-rapporter jista' iżom sot fuq il-pożizzjoni tiegħu. Grazzi ħafna il-Kummissarju Andrew Kaitis mux se jkonna proċedura ta' catch eye. Grazzi ħafna, Signora President. Dan kien skambju utli ferm u għannom ta' Signora Mogherini irrit nirringrazzja l-rapporter għal-bicċa xogħol eccellenti li jagħmel u anki għall-onorevoli membri għall-interventi tagħhom minn dan id-dibattitu nistgħu nikkonkludu illi għandna pen qawwi favur l-awtonomija ta' Hong Kong u l-kuntest ta', ta pajjiż wieħed żewġ sistemi relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Hong Kong qegħdin dejjem jissaħħu issa u jkopru mhux biss il-kummerċ u l-ekonomija ma' kooperazzjoni fid-dwana, innovazzjoni u teknoloġija, kompetizzjoni, sigurtà tal-ikel, l-ambjent u l-edukazzjoni. Kumpaniji tal-Unjoni Ewropea għandhom rwol importanti f'setturi bħal dak tas-settur finanzjarju, il-beħ bl-imnut, it-trasport u l-loġistika li huma kollha essenzjali għal Hong Kong huma isserħu fuq l-ambjent effiċjenti tan-negozju stat ħafna stat ta' dritt trasparenza, non diskriminazzjoni u libertà ekonomika jinżammu wkoll fil-futur. Nala billi ngħid li l-Kummissjoni tapprezza ħafna r-rwol tal-Parlament tal-li poġġa dan il-punt tant importanti fuq l-aġenda internazzjonali. Grazzi, Komissarju, il rapport eh, Ħafna għanna konsensus fuq dan il-rapport għada sa nivvotaw il-progress fuq il-riforma elettorali u kopert fil-punt 8 ma sibna bilanċ nirringrazzja l kollega xogħol eccellenti u ħerqan biex nara seħroġ mill-vot għada. Grazzi ħafna.